nofsinhar. Sinjuri, bekk nistgħu ngħaddu issa għal punt li jmiss fuq l-agenda għanna mistoqsija oran il-Kommissjoni dwar l-impatt tal-linji ta' politika ta' austerita fuq il-mod ta' ixin ta' persuni b'disabilitaj. il kumitat tal-Impjigi u l-Affarijiet Soċjali Signora, sinjura Pervans Be Beres fidejk, Signora. Grazzi ħafna, President, Signora Kommissarju, kollegi il-Kumitat tal-Xogħol u Affarijiet Soċjali xtaqet issaqsi il-plenarja dwar il-konsekwenzi tal-awsterità u l kondizjoni ta' ħajja tal-persuni b'deżibilità u Qabel niprezentalkom dawn il din il-mistoqsija, nixtieq ngħidilkom li li em, lillin minn min laqatana nafu li dan is-suġġett għajem ħafna interess fl-imma l-ONGs u anki l-entitajt l-oħra li għandhom dan is-suġġett tal-album tal-persuni eh, bid għax nafu li persuna għadha minn kull għaxra għandha xi disabilità fl-Unjoni Ewropea u il-faqar għal dawn in-nies huwa iktar minn minn 70% u t-nitkelmu kol fuq ċifra ta' 45% nafu li jem ħafna nis li kollom u kol problemi mentali u għal l-10% il-marda tkun kronika. Iktar minn 75% għandhom xi disabili forma ta' zibilita u 20% għandhom disabilita' serja nafu li 35% ta' dawk li għandhom bejn 16 u 18%. De aucun handicap. C'est dire l'enjeu de la question que nous posons ici. Għanna dawn li ċifri kollha li għandhom jinkwitawna. Issa għanna ħafna statistika, ħafna informazzjoni li għandek responsabilta mħabba l-karta tal-fondamentali l-artiklu numru 1, meta nitkellmu li dinita tal-bnidem m'għandix tiġi miksura, m'għandix imorru kontrija u diskriminazzjoni fuq id-disabilità tmur kontra id-drittijiet tal-Unjoni Ewropea u l-artiklu 26 juri wkoll li r-rispett għal dawn in-nies, ovvjament mħabba l-autonomija l l-integrazzjoni soċjali u anki l-parteċipazzjoni eh, fil-ħajja fil-komunità. Jiena il-konvenzjoni tal-ġnus mawda l-qas trattat tal-Unjoni Ewropeja ma nistax ma nsemmijomx. Imma meta qed nitkellmu fuq l-istrateġija tal-Unjoni Ewropeja tal-2000 bejn l-2010 l-2020 biex taggarantixxi dawn il-persuni eh, l-aċċess għas-servizzi, anki servizz pubbliku u anki kull forma ta' assistenza. F'dan il-komunikat il-Kummissjoni qalet li dawn in-nies għand għandhom jihdu sem fil-ħajja tas soċjetà fil-amministrazzjoni u kol għal ċertu servizzi fil-komunità u hemm bżonn ukoll li dawn in-nies jaqilgħu salarju diċenti li kollhom iċ-ċans jaħdmu fid-dinja tax-xogħol normali. Il-Parlament Ewropew ovvjament permezz ta' rezoluzzjoni tal-25 ottubri tal-2011 ta' sul-kota aħna tajna risposta tagħna dakinhar. Imma illum qed naraw li l-politika ta' awtorità li diġà qed taggrava s-sitwazzjoni li għandhom xi diżabilità. U anki inqas flus fil-qasam tal- saħħa u anki fl-istrutturi essenzjali li għal-mobilità u l-inklużjoni ta' dawn il-persuni b'dizabilita. L-istrateġija tal-Unjoni d-2012-2010 ridet li nilħu 60% 60% eh, ta' nis li jaħdmu u naqsu il-boxri innaqsu in-nies li ma jkunux attivi Imma jekk aħna eh, ma nqodux attenti mhux se dawn danijiet. Għalhekk issa qed nitkellmu fuq eh, l-Unjoni li tiddefend il-valuri tagħha ġifieri tagħti ċans lindaqs il kulħadd biex tkun ġusta ma' kulħadd biex ukoll eh, ovvjament lil dawn in-nies deżibilità tgħinhom jgħixu l-ħajja normali tagħhom. Hemm bżonn verament li naġixxu għannom tagħhom. Għalhekk huwa importanti li l-Kummissjoni Ewropea tibqa' koerenti ma' l-istrateġija tagħha stess u li l-Parlament Ewropew kien appoġġa. Għax f'dan ix-xogħol il-Parlament Ewropew tajjeb li jiċara l-affarijiet għalhekk aħna nitolbu l-Kummissjoni Ewropea tgħid li hija disponibbli li tara rekomendazzjoni l proposti ta' dan il-Parlament Ewropew għabbażi tar-rapport li qed jiġi li qed jiġi preparat mill-Honorable Lambert mħabba dawn il-popolazzjoni l-iktar vulnerabbli. Dan huwa il-messaġġ politiku li nixtiequ noħorġu ċar f'dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Reading for Iva sa nishtiq il-Kummissarju Redding li intervjeni. Grazzi ħafna, President, nishtiq nixtieq ngħid is-Sinjura Rapporter li l-messaġġ tagħha smajnieh tajjeb. U ovvjament il-Kummissjoni Ewropea se tifli mill-qrib mhux biss dak li jgħidilha l-Parlament imma anki dak li jrid li li jara jsir il-Parlament għax fl-aħħar mill-aħħar irridu l-istess affarijiet, id-drittijiet fondamentali ta' ċittadini ikkunu xi jkunu għandhom jiġu imħarsa u jena nixtieq nserraħ moħdan il-Parlament li din is-sena se nresqu proposti anzi regolament Ewropew għandak li għandu x'jaqsam l-aċċessibilità għax il-kelma bil franċiż ħarbit li palissa. Imma qed nippreparaw dan. Jena naqbel 100% ma' rapporter meta titkellem dwar il- fatt żewġ fenomeni li propju qed ikomplu jabbu sistema ta' tam ġviri li finanzjar il-finanzjament ta' servizzi soċjali li t-sir dejjem iktar u iktar diffiċli u t-tieni punt huwa li hemm bżonn li nsibu modi ġodda ta' tkabbir kif nistgħu nixprunaw tkabbir meta naraw mod partikolari li meta nħarsu hemm lejn ir-rati ta' kull faxxa ta' soċjetà rridu naraw li dawn jiżidu anki ta' dik il-faxxa ta' persuni b'diżabilità Eh, din hija xi ħaġa rridu nifukaw fuq anke fi żmien eh, eh, ta' tkabbir, basta para meta għandna l-problemi, meta għandna dawk li huma nqasem edukati, dawk li huma fqar, dawn fi żmien ta' kriżi, dawn il-fenomeni ngħixuhom biktar u iktar qawwa. ċertu faxex ta' soċjetà tagħna huma iktar u iktar vulnerabli u miktar u li jiġu imwarba nishtiq nikwota l-European Foundation Consortium fuq disabilitam li jisa tal-linja li jgħid li jekk aħna naqsu l-infiq fuq is-servizzi ta' sigurtà soċjali jistaħloq b'mod disproporzjonat it-telf ta' xogħol fost dawk li għandhom disponibilità. Ġifieri nistgħu naraw tendenza esponenzjali negattiva f'dan f'din il-faxxa tal-popolazzjoni tagħna fl-Irlanda, il-Greċa, il-Portugal, Spanja u l-Ungerija kif ukoll ir-Renju Unit hemm dawn l-istati membri qed naraw kriżi ekonomika jew tendenza negattiva ekonomika u nafu dan xi kawża. Iġifieri hemm impatt esponenzjali għal dawk in-nies li għandhom disabilità. Tistgħu forsi Tirrimarkaw li l-semestru Ewropew eh, mod partikolari fir rekomandazzjonijiet speċifiċi ma għall-Estonja, Danimarka u l-Olanda hemm referenzi varim għal punti diversi marbuta mal ma' disabilità fil-dokumenti ta' ħidma tal-istaff u nafu li rridu naħdmu fil-ċiklu tal-2013 fuq dan il-fattur. Ma' nix eh, noħdu naħsbu li l-affarijiet tjibu wis li għadbaqanna ħafna x'namlu. Rridu namlu sforz tassew biex ninkludu din il-problema, din ir-realtà anzi ta' soċjetajiet tagħna fil-politika tagħna. Nixtieq minn kwota l-istrateġija Ewropa 2020 u l-istrateġija ta' tkabbir li huma eżempju wieħed fost ħafna dan hija raġuni għalam il-pakket ta' investiment jisħa illi l-istati membri fil-fat jinvestu fil-kapital uman li jizviluppaw fil-kapacità ta' kull ċittadin biex jipparteċipa fil-ekonomija tiegħu u li jisħaħ il-kapacità ta' dak il-pajis biex jiela per riskju. U jadin ir-raġuni illi zammet moħħa l-Kummissjoni meta kien hemm il-fond ta' regolament tal-Kummissjoni u nikkwotam illi ikun um, servizzi ta' kwalità għolja illi jistgħu jiġu um, li huma aċċessibbli għal kulħadd dan huwa wieħed mill-sitt prioritajiet ta' investiment. U dan jinkludi wkoll sistema ta' saħħa integrata milli huma mirat biex jipravjenu li kunem hemm il-marginalizzazzjoni ta' dawk li huma l-iktar vulnerabbli għaliex din hija problema oħra li aħna jekk jidher li tajjeb diġà diskutejna ma' hawnhekk f'din l awlam u hemm fil-fatt hemm loġika sħiħa tas-suq emm soċjali Eh, skużawni li qed nitkellem fuq dan l-aspett, ma iva hemm loġika li liex hemm fil-fatt hemm iċ-ċans illi niżviluppaw ċertu eh, setturi hemm tal-ekonomija tas-suq tagħna nixtieq nikkwota fil-fatt il-white jobs jiġifieri hemm dawk illi huma marbuta mal settur um, tas-saħħa li qed jiżdiedu nixtieq nikkwota wkoll il-green jobs fil-ekonomija um, favur l-ambjent anke fil-settur um, ta' servizzi diġitali hawnhekk ukoll għandna possibilità ta' tkabbir u dan fil-fatt tieħed in konsiderazzjoni fil-servizz ta' tkabbir annwali tas sena 2012 fejn il-Kummissjoni tagħmel rakkomandazzjonijiet li l-Istati membri jieħdu inizjattivi biex jaffaċilitaw l-iżvilupp ta' dawn is-setturi li kif semmejt. E permettu li nagħtikom ċertu ċifri għal kif sejħa jobs 22 miljun persuna taħdem f'dan is-settur fl-2010 1.5 miljun illi huma mistennija li jissieħbu sal-2020 ġifieri qed infissru għal 10% tal-impjegar sħiħ fl-Unjoni Ewropea. Fil-settur tas saħħa u dak tal-saħħa għandna kollox ammont ta' 5 sa 13% tal-prodott gromestiku għandna eh, miljuni sħaħam eh, involuti f'dan f'dan is-settur nafu li l-pagament ta' dawn ta' dawn is-servizzi fil-fatt huma taħt pressjoni għoljam dan jista' jkun minnu iva ma madana kollu irridu nagħtu daqatajn lejn dawn is-setturi biex bekk nizviluppaw blaħjar mod dawn l-impjigi u naraw li dan ikun ukoll fid-dawl ta' l-integrazzjoni tan nies b'żabilità. Imbagħad irridu noħarsu wkoll lejn il-linji ta' politika ta' taxxa għaliex jista' jkun hemm u hemm fil-fatt ħafna sa' membri inċentivi fiskali biex bekk ikun hemm iktar il- l-intraprizi ikunu iktar motivati biex jimpiegaw dawn in-nies fil-workforce tagħhom. Aħna konxi dwar l-inizjattivi li hemm mod partikolari d direttiva 2007-2008 hemm ukoll qafazem ġenerali għal trattament ugwali li ġie traspost fl-leġislazzjoni nazzjonali minn kull stat membru u għalhekk kull stat membru huwa responsabbli għall-applikazzjoni ta' din il-leġislazzjoni il-Kummissjoni tassew et taram kif dan qed jiġi implementat, kif din ġviri direttiva tal-Kunsill qed tiġi implementata fil-leġislazzjoni nazzjonali fl-2013, ġviri f'din is-sena ħajkun hemm rapport ta' implementazzjoni fuq din id-direttiva li żgur li ħankun qed niddiskutu hawnhekk fil-Parlament Ewropew nixtieq ngħid ukoll hemm kerbtejn fuq mill-Konvenzjoni tal-Unjoni Ewropea għal persuni b'diżabilità tafu li l-Unjoni Ewropea hija membru ta' din il-konvenzjoni u tafu wkoll li jiena kontinwament imbuttajt x'pronajt l-istati membri biex ikomplu ikunu parti minn din il-konvenzjoni ħajkun hemm il-pubblikazzjoni tal-ewwel rapport għal kumitat rispettiv tan-Nazzjonijiet Uniti fuq kif qed inwettqu il-ħidmiet illi aħna rbatna rwieħna bihom kif ukoll dwar l-implementazzjoni tal-istrateġija tal-persuni b'diżabilità il-rapporter fil-fatt ikwotat u jenat fil-fat li f'nofs eh, din is-sena Rapport ma dan aħna ħanuħorġu b'qafas legali għall-aċċessibilità illi jien naħseb illi jkun tassew importanti mhux biss għal nies biżabilità imma wkoll għal dawk illi fil-fatt huma b'diżabilità u li nsabu fil fasċa anzjana ta' soċjetà grazzi ta' sew, Sinjora Kummissarju ta' dan ir-rapport ta' sew dettaljatu u nixtieq jek jekk permetti li fuq il- illi fil-fat kelli nota unek illi diskorsi kelli jħu tlet minuti għalek jena niprofam nisħaq mal mal-membri hawnhekk biex iżommu mal-ħin tagħhom. Mela, issa naddu għassur sur Koġa. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq li nitkellem b'mod konkret. Jiena nixtieq nitlob il-Kummissjoni sabiex l-istrateġija għal dawn in-nies Ewropej Illi jibatu minħabba li għandhom xi diżabilità għandha tkun irregolata. Jiena naħseb illi fil-fatt dan irid ikun inkluż fil-politika Ewropea Komuni aħna nafu illi s-sitwazzjoni ta' eh, dawn iċ-ċittadini qiegħda tmur lura, qiegħda tmur għall-ar, però aħna għandna bżonn ta' eżempji pożittivi. Għandna bżonn li jkollna strateġiji mfasslin fuq perjodu twal ta' żmien U anke l-istrateġija Ungeriża pereżempju, aħna nafu illi nkollu qed naraw hemm ħafna istituzzjonijiet illi jospitaw ħafna tfal u ħafna nies li għandhom diżabilità. Issa suġġetti ieħor aħna għandna bżonn li nofru iktar opportunitajiet tax xogħol għal dawn in-nies li għandhom diżabilità speċjalment għal dawk in-nies illi batu minħabba diżabiltajiet eh, li huma fuq livell iktar serju minn ħaddieħor jiena naħseb illi hemm bżonn li nipprovdulhom postijiet tax-xogħol u aħna nafu li hemm ħafna nies illi minħabba li għandhom diżabilità kellhom ikunu esklużi mis-suq tax-xogħol. Jiena naħseb li s-servizzi għal dawn in-nies li għandhom diżabilità għandhom ikunu iffukati ma naħsibx li għandhom ikunu appoġġjati b'mod awtomatiku, aħna ma bżonn dan it-tip ta' appoġġ, aħna għandna bżonn ta' servizzi li huma speċifiċi għan-nies li għandhom diżabilità. Ħaġa oħra li nixtieq eh, insemmi l-integrazzjoni. L-integrazzjoni soċjali għandha tibda mill mill-edukazzjoni primarja jien naħseb il fil-fatt dawn in-nies b'diżabilità għandhom ikollhom aċċess suq tax-xogħol. Kull tip ta' diżabilità aħna nafu illi irrelevanti tip ta' diżabilità, però jiena naħseb illi l-aċċess għas-suq tax-xogħol eh, mhux ħajqu minna iktar minn iPhone, però jiena naħseb illi apparti minn hekk jekk aħna ma nagħmlux miżuri bħal dawn żgur li aħna maħniex nkunu effettivi. Kumment ieħor, fis-Stati Uniti fi dan il-kriżi ekonomika kien hemm 700 biljun dollaru li kien investit fl-istabilizzazzjoni tas-settur u issa x'għandna x'inhuwa r-riżultat? Għandna 270.000 elfejn u elf illi fil-fatt kellhom jispiċċaw fit-toroq. Jiena xtaqt ngħidilkom dan l-eżempju illi dan mhuwiex eh, eh, din mhix mossa li aħna rridu nagħmlu, aħna rridu naraw li jkollha integrazzjoni iktar attiva. Grazzi. Issa, Sinjura għanċ għal żewġ minuti. Grazzi ħafna ħana smajna bosta drabi illi r-riżultati tal-kriżi finanzjarja għandhom ukoll jiffukaw fuq dawk in-nies li għandhom diżabilità apparti minn hekk aħna qegħdin naraw illi fil-fatt il-ħarsien ta' ta' dan kollu ta' dawn id-drittijiet kollha tal-nies b'diżabilità għandhom ikunu fil-qalba tal-Istrateġija Ewropea tas-sena 2020 u jiena naħseb illi fil-fatt fih dan l-istrateġija aħna għandna nifukaw fuq dawn l-ħtiġijiet u l-bżonnijiet ta' dawn in-nies b'diżabilità. Però l proposti tal-ġejjini da ma jfissirx li dawn in-nies mhumiex ħajkunu inklużi fis-suq tax-xogħol. Fl-Ungerija, pereżempju, aħna nistgħu naraw illi b'effett eh, retroattiv aħna qegħdin ninqisu wkoll il-pensjonijiet tan-nies li għandhom diżabilità. Hemm ħafna nies li għandhom diżabilità illi m'għandhomx appoġġ soċjali għadin raġuni aħna nappellaw l-istituzzjonijiet sabiex jerġgħu janalizzaw eżattament kif aħna nistgħu neliminaw din id diskriminazzjoni kontra nies b'diżabilità minħabba li aħna naqqasna l-infiq pubbliku u l-budget Ewropew u aħna rridu naraw permezz tal-ima eh, miżuri aħna nistgħu nikkompensaw għal dawn nuqqasijiet. Grazzi. Once again, for two minutes. Iva, issa, għazġ minuti l-onerva li ħarken. Iva, ma f-konferenza reċenti kollega tiegħi Signora Morn li responsabbli għaċ-ċentru ta' għajxin independenti meta qalet li l-preferenzi għal dawk illi n-nies li huma f'disabilità huma iktar friskju ta' povertà u jekk maħna ma jkunniex hemm reġim favorevoli għalihom żgur li ħajspiċċaw marġinati jew kellha fi faqar fil-fatt hemm eh, qed naraw effetti devastanti tal-kriżi u dan naturalment huwa għar għal dawn in-nies b'disabilità. Daqsan aħna rridu nieħdu l-passi neċessarji biex dawk in-nies b'disabilità inwaqfhom li jkomplu jiġu iktar marginalizzati. Għal daqstant il-Kumitat ta' l-impjiegi ħadem biex aħna jkunna indikaturi ekonomiċi u soċjali fil- fil-tfassil tal-dokument ta' tkabir annwali kien hemm allowance għal dawn in-nies li jinteraġixxu iktar soċjalment u li jaħdmu iżdissa li spiċċaw dawn jispiċċaw jirritornaw u lejn darhom u jispiċċaw ħabsin hemmhekk maluqin rridu naraw li konna strutturi fil-fat li jihdu konsiderazzjoni lil dawn in-nies. Fil-fat għandha tħassib għawel li hemm dawn in-nies b'diżabilità jistgħu jekk ma nagħmlu xejn hemm jispiċċaw konsiderati bħala pis hemm kollega tiegħi fil-Belġju f'laqgħa li attendejt reċentement hemm jara fil-fatt persuna b'disabilità bħala peace bħala responsabilità fil-fatt inti qal li ħares jara dan il-persuna b'disabilità bħala xi ħadd li huwa tħallas it-taxxi għalih. Barra minn hekk jekk aħna innaqsu il-welfare innaqsu s-servizzi soċjali għal dawn in-nies waslu biex iktar u iktar nies b'disabilità jgħixu fil-faqar. Grazzi mbagħad um, għal minuta Sinura Lambert. Thank you. Um, welcome very much the opportunity Iva, um, grazzi ta' sew um, nil-qadan il-ċans biex nwieġa pal dawnem il-mistaqsijiet mill-tqajmu Aħna nasbu li jem dawk iż-żazax b'disabilità għandhom l-ikbar diffikultajiet li li ma jridu jiksbu l-ewwel xogħol u dan f'kull settur anke f'dawk is-setturi jem iktar ġodda biex ngħidlek. Ġifieri aħna nilqgħu dan ir-rapport imma nixtiequ naraw li jkun hemm implementazzjoni qawwija u attiva fuq id-direttiva li hemm kontra id-diskriminazzjoni kif hemm fil-kodba statutorji rridu naħdmu għall-inklużjoni soċjali u l-indipendenza anki eh, f'pajjiżi fejn li jurew ruħom progressivi nafu li l-ostilità tikber edha tikber iktar u iktar f'numru ta' stati membri kontra n-nies disabilita fil-fat rajna li jem skont studju eh, fil-Ren Unit l-ostilita zjedet madwar 40% f'żewġ terzi ta' dawk li huma disabli. Naħsbu li eh, politika illi jem hija moħħa malu fil-fatt jista' jkollha konsegwenzi negattivi fuq tul ta' żmien. U issam għal minu ta' nofs is-sur Murphy iva fil-fatt jiena ħadd l-inizjattiva biex flimkien ma' numru ta' gruppi li jaħdmu favur il-persuni b'disabilità nuru id dannu kbir tal-politika ta' austerità b'mod partikolari fuq dawn in-nies meta nħarsu lejn il-tuħ fis-servizzi soċjali u l-appoġġ għal lejxien indipendenti aħna fir Unit trajnam eh, tuħ gbar fil-budget um, u um, eh, it-tmiem um, tal-grants ta' mobilità din l-austerità kollha tkompli żid madbatijiet ta' dawn in-nies u tmur kontra dritt tal-bniedem fl-opinjoni tiegħi għal 20 ta' snin aħna ħdimna biex dawn in-nies jiġu trattati b'rispett u dinjetam u biex dawn in-nies b'diżabilitam jipparteċipaw b'mod sħiħ fis-soċjetà tagħna u permettejni u biex nippermettulhom li jkollhom id-dritt tax-xogħol għall-familja u biex ikomplu bl-edukazzjoni tagħhom. Issa dan kullu huwa meddet. Dawn mhumiex vitmi passivi imma huma nies li jiġġieldu għatieħ għad-drittijiet tagħhom Fil-fatt dan kollu juri kif aħna nistgħu niġġieldu l-awsterità dan kollu mhuwiex inevitabbli hija għażla politika l-istabiliment politiku madwar l-Ewropa għażel illi l-banek is-sinjuri u daw kollha illi jinsabu fil-klassijiet u għalja ta' soċjetà jiġu preferuti. Fil-fatt dan jappoġġja politika illi inħarsu il-ġit tal-senjur u dawk illi huma fil-faxix il-baxxi ikomplu jbatu. U issam l-onorevoli Gal Peleċ. Grazie ħafna, Sur President. Aziz Komissarju, Aziza Komissarju, anzi, Ir-regolamenti u l-obbligi internazzjonali naħseb li qed juruna d-direzzjoni it-tajba. Iżda din hija l-vetrina biss, il-vetrina tal-politika, però l-implementazzjoni hija imdewma, hija posposta, għad hemm ħafna nuqqasijiet, aħna naħsbu li għandna bżonn ta' iktar qafas regolatorju qawwi f'dak li għandu x'jaqsam il-politika tas-saħħa u politika oħra soċjali. Jiena naħseb illi fl-Ungerija fil-fatt aħna rajna li 50% ta' dawn in-nies li għandhom diżabilità kellhom xogħol iżda il-ġurnata din il-perċentwal naqas għal 40%. Aħna nasbu li fil-fatt għandna responsabilità ehm, importanti ħafna. Jiena naħseb ukoll illi fil-fatt dak illi aħna qed nagħmlu sissa mhumiex biżżejjed bħala inċentivi għal iktar xogħol għal raġuni hemm bżonn innoħolqu iktar possibiltajiet ħalli bekk in-nies illi għandhom diżabilità ikollhom aċċess aħjar għas-suq tax-xogħol. Bżonn innofru iktar inċentivi għal dawk illi qegħdin iħadmu u għall kumpaniji u l-intrapriżi ħalli bekk aħna naraw ukoll illi jkun hemm iktar prodotti li huma affukati għal nies li għandhom diżabilità anke fit tfassil u d-dissin tagħhom. Jiena naħseb illi għatfad ħafna x'namlu din raġuni huwa importanti iva illi jkollna dan it-tip ta' dibattiti dan huwa suġġett importanti ħafna u attwali u bżonn li jkollna soluzzjonijiet prattiċi. Grazzi. Għal minuta Sinjora Costello. Iva, Sur President, Senjura Kommissarju fil-fat għanna madwar 16% li qed jgħixu fil-fat f'kondizzjoni ta' faqar u ma' disabilità u dawn ir-rati qed ikomplu jikbru fil-fatt ir-rata nies f'sitwazzjoni ta' faqar u li għandhom disabilità hija 70% ikbar u dan nistaw fil-fatt nixduh fl-Irlanda u eh, nafu l-effetti ta', ta trojka fuq dawn in-nies biżabilità. ġifieri rridu naraw naqra effettivament kif aħna fil-linji gwida makroekonomiċi qed nadekwaw għal bżonnijiet ta' dawn in-nies rridu naraw naqra kif ħan impjegaw kif ħan użaw dawn il-miżuri ta' impjieg dirett ħajjem ħabasu riżultati mixtieq. Irridu naraw naqra kif ma ħajkun hemm l-aċċess għal għal-mobilità u għal-servizzi eh, fid-djar għal dawn in-nies irridu naraw li jem id-drittijiet ta fundamentali tagħhom jiġu imħarsa. imbagħad għal minuta u nofsem Sinjora Jordan. Grazzi ħafna aħna minnaħa tal-perspettiva Ewropea naħsbu illi l-influenza tal-kriżi ekonomika u finanzjarja verament affettwat ħafna lil-nisa iżda apparti minn hekk anke lin-nies b'diżabilità huwa importanti li nsemmuhom iva. Jiena naħseb illi din hija l naħa iktar mudlama li ma nafux daqshekk biha dwar il-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika u b'mod aggressiv il-kriżi ekonomika verament laqtet ħażin lil dawn nies li għandhom diżabilità u dawn huma nies li iktar huma affettwati. Is-sitwazzjoni hija ħażina ħafna minħabba li fis-sena 2012 aħna rajna illi l-qatt kien 21% fil-Slovenja. U um, aħna naħsbu illi fil-fatt irridu nkunu iktar effiċenti, irridu nkunu iktar dixxiplinati. Aperti minn hekk aħna irridu naraw li ma nipproduġux iktar minn dak li għandna bżonn laqas, irridu wkoll nassumu r-responsabilità ħalli dawk li l-iktar li għandhom bżonn rajnuna tagħna ma jkunux qegħdin ibatu u jindifnu taħt il-konsekwenzi negattivi tal-kriżi. Jiena naħseb li dawn in-nies għandhom bżonn illi aħna ikollna iktar sitwazzjoni tajba għal-jom, jina nasab li huma jixoqilhom pagi iktar ġusti u insaħħu solidarjetà bejnietna. Jina nasab li dinja xi ħaġa li aħna rridu nsaħħu bejnietna. Grazzi. Thank you, President. Grazzi, eh, President. Eh, fil-fat ħajkun hemm demonstrazzjoni eh, fil-miftuħ biex nuru illi madwar hemm eh, biljun sterlina fiqtuħ qed waslu għal kondizzjonijiet gravi fil-fatt wieħed minn kull erba persuna diżabbli qed titlef l-allowance tagħhom u sitta fil-mija tal- ta' tobba qalu li dawn qed jagħmlu eh, tentati ta' suicidju u hemm tnejn minn tliet eh, persuna qed eh, tgħid li qed issofri b'kollox hemm fil-konsekwenza tal-vant tal-Renju Unit hemm madwar 31,000 persuna li qed issofri hemm madwar 8% illi qed fil-fat is-sofri 29% tal dan il-tuħ fil-budget. Hemm ħafna dawn min nies illi qed isofru u li ma jistgħux iħallu il sodda tagħhom minħabba dan il-tuħ. Hemm nies illi qed jgħidu li mhumiex hemm f'kundizzjoni li jaħdmu minnaħa ta' gvern li mhuwiex tajjeb biex biex imexxi eh, um dan meta naraw nies illi fil-fatt għandhom xewqa li jgħixu tenċaħdu għom minn dan id-dritt u issa il-senjura Staras Ferragut. Iva, grazzi ta' sew sur President, l-effetti tal-krisi, kif għalu kellima ta' qabli, qed jaffetwaw il-kulħadd imma b'mod partikolari għal dawk li huma ikkonsultati l-iktar vulnerabbli U għawnek għet nsemmu um, il-personi b'dizabilità, um, illa li jiexu ma fil-fat jistaw soffru minn diskriminazzjoni u aħna nafu li l-Unjoni Ewropea edem biex jem t xie id-drittijiet u li dawn il-kondizjonijiet um, sfavorevoli ma ma jesistux u nafu li jem il-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti li tisħa li jem nilħu kondizjoni indaqsam għal kulħadd Minħabba din hemm il-konvenzjoni aħna assolutament ma nistgħux inħallu li din id-diskriminazzjoni tibqa' tesisti fostna ma nixtiqux li n-nies biżabilità imorru pass lura ma nistgħux nippermettu li dan il-proċess ma jilħaqx l-aspettattivi fil-fat drittijiet ekonomiċi, kulturali, U eh, naħseb li jem eh, fil-fat eh, dan tuħ għandu jkun temporanju u mannix nkomplu namlu l-ħaj iktar diffiċa daw n-nies il-Konvenzjoni ta' Nazzjoni Uniti tgħid illi b'mod partikolari fi żmien ta' kriżi li tkun hemm iktar u iktar sforzi biex nixbdu ħabel wieħed u nevitaw kull diskriminazzjoni kontra dawk li huma vulnerabbli artiklu 27 għam ċar ħafna fuq dritt ta' xogħol ma qabel ma nitkellmu fuq ix-xogħol irridu nitkellmu fuq mill-ink edukazzjoni inklużiva li aħna l-koll indaqsu li aħna għanna l-koll u aħna u li aħna għanna l-koll l-istess opportunitajiet. Ġviri nixtieq nisħaq l-komissari biex eh, tara illi l-asterita għat ma twassal biex fil-fat immorru l-ura mill-li nipermettu kondizjoniet indaqs. Nixtieq isser li naddu għal proċedura ta' KHDI għanna 12 il- persuna tixtuq jitkellmu għandna biss ħames minuti <laughs> li għadfadal għad-dibattitu tagħna. Suppost spiċċajna id-dibattitu tagħna fil-11, iżda għedin tard, ġifiri jiena nista' naċċetta biss dawk illi ma tkellmux matul il-proċedura normali ta' dan id-dibattitu. Nibdew bis njura Ċifaleska. Grazzi ħafna, Sur President. Il-dibattitu li għanna l-lum huwa dibattitu importanti ħafna għall-opinjoni pubblika, jiena naħseb li rridu nisqu fuq il-fatt li n-nies li għandhom diżabilità ma jistgħux ikunu esklużi mis-soċjetà tagħna. Jiena naħseb li wkoll din hija xi ħaġa importanti għall-istati membri kollha. U naħseb li l parlamenti Nazzjonali diġà qalu li huwa importanti ħafna il-nis li għandhom diżabilità ma jkunux limitati f'dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet tagħhom għax-xogħol u id-dritt għat-teknoloġija pereżempju għal aċċess għat-teknoloġija. Jiena naħseb illi fl-organi u istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea aħna rridu naħdmu kemm nistgħu ħalli aħna naraw illi kulħadd ikun eh, fuq l-istess livell u anke n-nies li għandhom diżabilità Jien nixtieq nappella lill kummissjoni wkoll li l-Istati membri għandhom isibu ċertu soluzzjonijiet għall-istrateġija Ewropea tista' tkun eh, fil-fatt stabilita msaħħa ħalli tkun implementata sewwa. Signor Pendergast. Grazzi ħafna, Sur President, Sessis kollegi, aħna fl-Irlanda ilna nsofru minn 50 sena ta' perjodu ta' austerità u aħna nafu illi dan kien għal żvantaġġ ta' ċittadini tagħna. U naħseb illi minn din perspettiva l-politika tal-austerità hija u approċċ sabiex aħna nippruvaw insalvaw ehm, infadlu anzi skużaw l-ispejjeż u flejes pubbliċi jiena naħseb ukoll li fil-kostituenza tiegħi ta' Malster jiena qed nara li ċittadini qegħdin ibatu u l-allowance ta' mobilità din hija xi ħaġa illi qed tgħin liċ-ċittadini sabiex jgħixu aħjar u aħna rridu eżattament x'ħajjibdel dan kollu. Naħseb illi aħna rnexxilna innaqsu dan kollu b'mod ħafna iktar eh, preċiż iżda qed naraw in-nies li għandhom bid-diżabilità mhumiex qed jirċievu biżejjed inċentiv. U anke n-nies li t-tfal li għandhom b'diżabilità suppost għandhom id-dritt għal 45 minuta ta' għajnuna. Iżda nixtieq ħafna li l-Kummissarju tweġibni dwar dan. Grazzi ħafna sa' għal minuta għandna s-sur xobor. Grazzi ħafna l-effetti negattivi naħseb illi kienu iktar qed inħassu anzi inqas minħabba dawn il-miżuri ta' tfaddil. Raġuni naħseb l-importanti li l-Kummissjoni tiżviluppa ċertu suġġerimenti u proposti dwar dak li huwa l-iktar prattiku. Ħalli bekk aħna naraw illi l-istati membri nħeġġuhom sabiex jimplementaw dawn il-miżuri. Speċjalment l-istati membri illi għandhom nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol aħna rridu nħeġġuhom sabiex jinkludu iktar lin-nies b'diżabilità naf illi hemm ħafna wkoll eh, problemi fċertu mill-istati membri iktar minn pajjiżi oħrajn u naħseb illi nġbed l-attenzjoni tal-istati tal-Kummissjoni li aħna għandna bżonn ta' azzjoni iktar iffukata minħabba li dan il-grupp Zvantaġġat hija tibati. Grazzi ħafna, Sur President, tal-tittin opportunità sabiex nitkellem jiena naħseb illi dawn in-nies dan il-grupp ta' nies vulnerabbli huma proprju dawk illi qegħdin jirriskjaw li jkunu esklużi dawn in-nies illi għandhom diżabilità illi mhux biss għandhom diżabilità fiżika iżda anke mentali dawn huma l-iktar grupp ta' nies li huma vulnerabbli fis-soċjetà tagħna speċjalment f'dan il-periodu ta' kriżi ekonomika u finanzjarja, aħna naħsbu li nistgħu naraw li dawn ħajkunu l-ewwel grupp li ħajbatu minħabba l-faqar, pereżempju, Aħna nafu li minkejja l-kriżi ekonomika xorta waħda dawn in-nies dejjem kienu esklużi mis-sistema soċjali tagħna u jiena ninsab eh, kuntent illi issa sal-11 ta' flaxija u għadna niddiskutu dan is-suġġett tant importanti minkejja li sar il-ħin vera napprezza il-klim ta' Sinjora Kummissarju illi qalet l-Unjoni Ewropea jgħat jagħti sinjal importanti ħafna tal-konvenzjoni dwar id-diżibiltajiet u jiena naħseb illi fil-fatt qed nieħu gost ukoll qed nisma' illi l-Kummissjoni lesta li tuħsib dan il-grupp vulnerabbli ta' nies. Isur Papa Nikolaw. Grazzi ħafna, Sur President. Sfortunatament, il-kriżi ekonomika kif nafu il-kolb mod tajjeb ħafna, eh, speċjalment f'pajjiżi bħal Greċja, Il-kriżi mhux qed tagħmel ebda distinzjoni bejn iċ-ċittadini tagħna u l-Kummissjoni meta tkellmet dwar il-problemi dwar dawn il-pajjiżi ma kienx qed tagħmel distinzjoni bejn dawk in-nies li għandhom bżonn ta' iktar ħarsin soċjali, nies li għandhom bżonn ta' iktar appoġġ soċjali. Ħantikom eżempju minn tal-Greċja, l-perċentwal tal Qatt huwa kważi 27% llum il-ġurnata fil-Greċja, ammont enormi iżda l-ammont il-perċentwal tal-qat fost in-nies b'diżabilità huwa 55%. Ġifieri jekk ikun hemm xi ħadd matul il-kriżi illi saba diffiċli sabiex isib xogħol, żgur li jekk xi ħadd għandu diżabilità u għandu problemi bil-mobilità, kważi hija impossibbli li jsib xogħol. Aħna tkellimna fuq is-sigurtà soċjali din hija xi ħaġa li aħna għandna bżonna, però għandna bżonn insibu eh, soluzzjonijiet prattiċi ħafna drabi dawn in-nies għandhom ħafna talent u dawn jista' jkoll jagħtu kontribut tajjeb lis-soċjetà u anke dan ikun tajjeb għalihom ukoll. Grazzi ħafna s-sassin l aħħar kellima hija ehm, Signor Sugar. Grazzi ħafna dawn in-nies li għandhom b'diżabilità fil-fatt aħna rajna dan l-aħħar li kien hemm analiżi dwarhom u rajna illi jintlaħaq ftehim dan l-aħħar hemm iktar faqar u iktar esklużjoni soċjali fost dawn in-nies li għandhom diżabilità. Is-sitwazzjoni ta' għajnuna soċjali hija għadalura ħafna minħabba illi aħna qegħdin naraw l-ispejjeż għas-sistema ta' kura tas-saħħa tal-pubbliku dejjem qiegħda ssir iktar għali jiena naħseb li importanti li aħna nintegraw lil dawn l nies anke eh, fil-kuntest tal-qat jiena naħseb li għatem ħafna sitwazzjonijiet ta' illi għandhom xasbu wkoll mal-faqar jiena naħseb li din għandha x'taqsam ukoll mal-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea minħabba illi ħafna mill-istituzzjonijiet u ħafna politiċi mhumiex qegħdin jappoġġaw il-konvenzjoni favur in-nies bid-diżabilità ġinija xi ħaġa li hija xi ħaġa ma nistax naċċettaw. Kru skużawni ħajkolli nara il proċedura tal- catch the eye, antispeċini, mannix iktar ħin jiena tinsegwi r-regoli u issa nisimgħu lis-Sinjura Redding sabiex tikkonkludi. Grazzi ħafna Sur President. L-istrateġija favur in-nies b'diżabilità fl-Unjoni Ewropea intom sposta fuqha eh, ta' dwarha sew minħabba illi ilha stabbilita mis-sena 2000 U 2010 suppost din l-istrateġija detejn l-istati membri sabiex jintegraw aħjar li dan il-grupp vulnerabbli u anke minkejja l-fatt li huma l-istati membri li huma kompetenti għas servizzi soċjali u servizzi ta' kura tas saħħa l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tgħin l-istati membri sabiex javvanzaw dwar dan. Pereżempju, ejja naħsbu fuq il-livell ta' xogħol dak li għandu x'jaqsam l-azzjoni li qed tittieħed favur dawn in-nies li qed ibatu minħabba il-marda tal-autizmu, għahna nazbu illi identifikajna din id-diżabilità speċifika ħafna fil program ta' ħidma tas-soltu ta' kuljum tagħna u l-Kummissjoni ta' tipprova tipprovdi soluzzjonijiet għal dawn is-sitwazzjonijiet u għal dawn il-kwistjonijiet li huma ta' natura speċifika ħafna l-Kummissjoni wkoll għandha tikkontribwixxi anka im, U għalhekk il-kollega tiegħi Sur Andor prezenta pakkett ta' investiment soċjali li fil-fatt il-Kummissjoni qiegħda tużasa biex tigwida lill istati membri ħalli jinvestu aħjar dawk il-fondi li huma disponibbli bl-iktar mod effiċjenti ħalli bekk aħna jkollna iktar kapital eh, li jisarraf f'ħaddiema u aktar kohezjoni soċjali. Strateġija li ntalbet minnaħat tas-sur koza fil-fatt ħaterġa eh, jkun hemm reviżjoni dwar din is-sena u aħna jkollna wkoll reviżjoni tal-istrateġija li ħadu tressaq fuq il-mejda ta' diskussjoni u aħna analizzaw ukoll ċertu elementi pożittivi. U aħna ma nixxinix li nifukaw fuq l-elementi pożittivi, meta tnejt aħna jiena qed nirreferi għall-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati Membri. Iżda dak li aħna din nippruvaw nagħmlu huwa li aħna naraw li nużaw aħjar il-fondi strutturali mhux biss il-fondi strutturali li għandna f'dejna llum, iżda anke l-fondi strutturali ta' għada minħabba li għabbażi tal-pakket regolatorju tas-sena 2014 u tas-sena 2020 aħna identifikajna bosta miżuri li jindirizzaw il-ħtiġijiet tan-nies b'diżabilità. U aħna wkoll smajna illi bukren bosta illi saqsew għal-tranzizzjoni mill-komunità u dinja eh, problema għal ħafna mill- mill-istati membri u anke l problema tal-aċċessibilità din hija problema jiena lil din il-Kamra li ħajkun hemm proposta anke dwar dan. Il-fondi strutturali Ewropej jistgħu jgħinu l-istati membri bla dubju ta' xejn f'dan il-qasam u aħna nistgħu naraw li il- ħtiġijiet tagħna li huma affukati ħafna kif ukoll l-aċċess għall-għajnuna eh, personali dawn huma fil-kuntest tal-fondi strutturali. Dan kollu jista' jintuża ħjar sabiex aħna niffinanzjaw din l-azzjoni li tanti hija meħtieġa. Jiena xtaqt eh, najt u koll u diġaħet fil-fattu vera eh, jina eh, nħossu dan li ħanejt li aħna għanna l-intenzjoni li insaħħu s-servizzi f'dan. Loqsma minħabba li qed naraw l-popolazzjoni qed ixxieħ u għanna ħajkonna bżonn ta' iktar servizzi għal dan il-għan u anke niżviluppaw aħjar xogħlijiet illi huma fukati fuq il-tiġijiet tagħna jiena nixtieq ngħid li nserraħ fuq il-Parlament Ewropew ħalli jgħinu li l-istati membri ħalli naraw li dawn l-opportunitajiet ta' xogħol li ħanoħol huma opportunitajiet ta' xogħol li ħajkunu kontributa tkabbir ekonomiku u mhux jitqisu bħala xogħlijiet minuri. Grazzi ħafna rapporter ukoll ta' dawn iċ-ċifri kollha li resqed dwar dan il-programm daqshekk diffiċli u grazzi wkoll lill kollegi kollha illi intervenew il-Kummissjoni issa ħad kompli taħdem fuq eh, dan il-qasam. Grazzi ħafna, Sinjura Kummissarju, grazzi ħafna lill kellima kollha li taw il-kontribut tagħhom, grazzi lill-interpreti, id-dibattitu issa mitmum u il-sedna formali ħad kompli għada l 4 ta' frar mid disa sa' u mbagħad mid-3 sa' 11 ta' flaxija. Għandek point of order jekk jogħġbok? Iva, namel point of order. Fuq point of order, inti rajt li nkun tamil ta' eh, sinjal qabel u meta il-president jara li jem deputat li għandu point of order bil-fors rrit joħoda, ġifiri inti verament ma ġiċċeċ mod tajjeb, mod